joriġinaw mill-Ekwador. U jina kuntenta nat il-kelma l-rapporter. Unsere heutige Debatte hat eine nicht unwichtige Vorgeschichte. Das Präsident, dan huwa dija diskussjoni li diġa kellna għaliex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ukoll fl-immodi ħadu żewġ deċiżjonijiet importanti li permettulna niddeċidu ta' malajr fuq affarijiet bħal dan. L-ewwel nett il-Parlament iddeċida l pajjiż bħal l-Ekwador, l-Ekwador li produċa l-ekonomija tiegħu stess u qiegħed jelab il-faqar ukoll kif ukoll għandu dħul per capita ta' 4000 euro u għal daqstant huwa esklus mis-sistema ta' trattamenti tariffarji tal-Unjoni Ewropea. It-tieni net il-Kunsill qal u l-maġġoranza hawnhekk qablu wkoll li l-FTA għal Kolombja u l-Peru li kien maħsub oriġinarjament bħala xi ħaġa reġjonali m'għandux GST sal-Ekwador ukoll għal daqstant. Il-President Korea issa talab ftehim għal kooperazzjoni u l-iżvilupp il-Kummissjoni issa qed toffri sħobija għat trattament tariffarju. Dan huwa importanti mill-perspettiva ta' kompetizzjoni, però rridu niftakru wkoll il-bidliet fis-sitwazzjoni ekonomika dinjija għal xi prodotti importanti mill-Ekwador li fissru li il-gvern u l-president ukoll qablu li jinaqdu fl-FTA mal kolumbja u l-Peru. Dan jista' iwassal għal ċerti problemi. U importanti li aħna nibnu l-pontijiet mal-Ekwador, ġifiri għandu jkun hemm xi trattament tariffarju, u mbagħad nkunu nistgħu nilħu wkoll fl-FTA. Jena favur ħafna li ma nagħmlu xejn biex inxaklu l-bini ta' dan il-pont allura. Inti, Kummissarju. Bla dubju, est il-situazzjoni politika interna fl-Ekwador, inti ħloqtu ukoll mekkaniżmu li nistgħu nużaw biex intejbu situazzjoni fl-Ekwador billi napprovaw dawn it-tip ta' proċessi li jistgħu jagħtu eh, preferenza l-esportazzjoni mill-Ekwador għall-Unjoni jina eh, nemmen li hija ħasra li l-proposta tiegħi fil-kumitat ma intlaqx b'maġġoranza. Naħseb li huwa importanti li eh, ma nċaħdux li nanfusna mid-dritt tal-vito fil-ġejjeni. Importanti li konna għat legali delegat ukoll. Jiena naħseb li din id-deċiżjoni hija żball u tista' toħloq ukoll preċedent sfortunat. Għal daqstant, sinjuri, nagħmel appellilkom biex tapprovaw dan ir-regolament biex intejbu l-aċċess tal-Ekwadorjani eh, fl-esportazzjoni id dinin Grazzi, il-mikrofon għad jaħdem issa, Onorevoli Scholz. Nixtieq ngħaddi l-kelma l-darbohra għall kummissarju Grazzi ħafna President, Sinjuri. Dan huwa moment importanti fir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ekwador. Xi snin wara li telqu negozjati l-Ekwador issa għamlu għażla politika ċara favur il-kummerċ u l-integrazzjoni fil-katina ta' valuri dinjin. Il-ġimgħa l-oħra tqajt mal-Ministru tal-Kummerċ tal-Ekwador U tkellimna dwar is-sħubija tal-Ekwador f'dan il-ftehim. Għall-Ekwador dan l-FTA jappoġġa l-iżvilupp ekonomiku tagħha jista' jagħti lil pajjiż opportunità biex jiddiversifika l-kummerċ u l-ekonomija tiegħu wkoll u jtejjeb ukoll l-istandard ta' għixjien tan-nies tiegħu. Irridu nħeġġu għażla bħal din u f'dan id-dawl li għandna nqisu regolament bħala xi ħaġa ulterjuri għall-FTA. Aħna proponajna dan dan il ftajim biex nizguraw li ma jkunx hemm tfixkil fil fl-affarijiet li qegħdin igawdu minnhom l-Ekwador bħalissa. Jiena nittama li jkun hemm adozzjoni mill-aktar fiż b'mod li ma jkunx hemm impatti negattivi fuq l-esportazzjonijiet tal-Ekwador. L-Ekwador kif tafu se jgradwa mill-GSP Plus preferences fit minn din is-sena 60% tal-esportazzjonijiet tal-Ekwador għall-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn ċerti vantaġġi. Regolament li diskutajna l-lum se jimla lakuna sakemm ma jibda japplika bisħiħ regolament. Dan huwa xi ħaġa li garantixxi garanzija lil ċittadini tal-Ekwador u tal-Unjoni Ewropea jekk il-lakuna li teżisti bħalissa ma timtellix l-Ekwador ikollu żieda qawwija fid-dazji biex imbagħad jaqgħu aktar tard. Zida immedjata f'dawn id-dati tista' twassal għal diversi problemi li diffiċli solvijhom aktar tard. Qegħdin ngħidu aħna dati tal fuq minn 20% għal prodotti bħatton, il-gambli u żieda medja fid-dati ta' madwar 15% tal-esportazzjoni taħt l-iskema GSP. Jiena naf li ħafna membri f'din il-Kamra jagħtu importanza kbira l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament per specialment meta niġu għal-rekwiziti għall-implementazzjoni effettiva tal-Ekwador ta' drittijiet tal-bnida ma' jellow u konvenzjonijiet eh, ambientali, ecc. Kif ukoll il-proċedura li titintuża fil-każ ta' sospensjoni tal-ftehim. Dina xi ħaġa li semmejt mal-Ministru meta tqajt miegħu il-ġimgħa l-oħra Ibqgħu ċerti li aħna se nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u se nżammukom aġġornati fuq l-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Inkomplu nżammukom aġġornati u niżguraw trasparenza fl-implementazzjoni tar regolament u nibqgħu nużaw l-aħjar prassi li għadin jiġu żviluppati fil-kontest tal-iskema GSP. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju, issa Jessur, fisa sa sella għal minuta u 30 sekonda. Grazzi President, grazzi Kommissarju. F'Lulju eh, ġew konklużi b'suċċess eh, f'temmijiet bejn l-Ekwador u l-Unjoni Ewropea. Mill-PPE aħna aħna konvinti li dan l-ftehim se jkun pożittiv ħafna għaż żewġ partijiet. Għalkemm baqgħu sentejn biex jidħol fis-seħħ minn jannar li ġej l-Ekwador se jibbenefika mill-vantaġġi li joffri il-GSP Plus. U dan jista' jwassal għal ħsara kbira għall operaturi ekonomiċi taż-żewġ partijiet. Il-proposta preżenti tar regolament tipprova ssib soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Aħna fil-Kommissjoni tagħna vvotajna favur il-proposta tal-Kommissjoni u kien hemm maġġoranza kbira minna jimma ressaqna emendi biex nevitaw l-nqodun wessaw għal xejn ntaw għal xejn il-proċess ta' negozjati. L-approvazzjoni ta' dan il-regolament jista' jippermetti biex kemm l-importaturi u l-esportaturi jkun jistgħu jibqgħu jaħdmu b'normalità. Mingħajr ma jġarbu zida qawwija ta' dazzi li jistgħu waslu għal ħsara kbira kemm fil-konfront tal-kompanniji tal-Ekwador kif ukoll kompanniji komunitarji oħrajn li operaw fl-Ekwador għalhekk huwa importanti ħafna li għada napprovaw dan ir-regolament. U hawnhekk nixtieq nifraħ lil Helmut Scholz, nifraħ l xogħol tajjeb li wetta. Apparti minnek ma xtaqx nagħla mingħajr ma nilqa l-Ekwador fil-ftemmijiet internazzjonali ta' kummerċ ħieles, grazzi. Grazzi ħafna, issa il-kellim li jmiss fisem l-sendi, is-sur David Martin għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena wkoll nifraħ is-sur xolz għax-xogħol tiegħu. Aħna appoġġajna l-emendi tiegħu fil-Komitat. Nasab kien importanti li man dewmuħx il-proċess, l-Unjoni Ewropea kif smajna hija l-aktar imsieħeb importanti għall ekwador Kwalunkwe tfixkil fil-kummerġ bejn żewġ partijiet jaf ikollu impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-pajjiż u jista' jwassal ukoll għat tfittxija għal swi alternattivi. Minflok, permezz ta' din is-soluzzjoni issa nistgħu nkomplu nħeġġu il-kummerċ bejn iż-żewġ partijiet b'mod li niżguraw li żewġ partijiet ikun jistgħu jibbenefikaw mill-FTA li jiġi firmat fil ġejjieni Kontent li dan l-FTA jinkludi wkoll reċiproċità li l-Unjoni Ewropea wkoll il-kummerċanti se jkollhom l-istess vantaġġi wkoll bħal m'għandhom dawk tal-Ekwador. Ehm, kontentu ukoll li regoli ta' oriġini se jkomplu japplikaw u nilqaw koll il-fatt li hemm ċerti salvagwardi hawnhekk għal produtturi Ewropej. Naħseb li dan huwa ftajem tajjeb għaż-żewġ naħat u prosa tal-Kommissjoni u l-rapporter ukoll għal xogħol tajjeb. Grazzi. Issa Issu l tremoza jibal sels għal minuta u nofs fissem il-liberali u demokratiċi. Grazzi ħafna. Għaziz kommissarju, kollegi, grazzi ħafna għax-xogħol tagħkom. U proset tal-kooperazzjoni, jena kontent bid-diskussjoni tal-lum u l-votazzjoni ta' għada wara l-votazzjoni tajba li kienem fl-Intel, ġimgħa l-oħra kien importanti li naslu hawnhekk sal s sena. L-approvazzjoni qabel tmiem is-sena hija importanti għaliex kontratti fl-Ekwador diġu negozjati issa għas-sena d-dieħla. Eżis kollegi jiena naħseb li l-FTAs aktar midjum pubbliċi jistgħu jerġgħu jixpronaw it-kabbir fl-Unjoni Ewropea. L-esportazzjonijiet huma mod aħjar kif nirkupraw it-kabbir ekonomiku tagħna. Jiena nappoġġa l-Kummissjoni Ewropea u tentattivi tagħha li tiftaħ swieq ġodda u tnaqqas tariffi u xkiel oħra biex tiffaċilita id-dħul ta' kumpanija Ewropej f'dawn is-swieq. Fl-intel liberali votaw kontra l-emendi mresqa mir rapportera li xaħna naħsbu dawn l-emendi kienu qegħdin jirriskjaw li itawlu il-proċess jiena nappoġġa bisħiħ l-estensjoni ta' aċċess preferenzjali għal prodotti li jirġunaw mill-Ekwador qabel ma jidħol fis-seħ l-FTA, però nemmen ukoll li dan għandu jkun kondizjonali għal Ekwador li huma ġifieri juru mpenċar li se jiftħu swieq tagħhom għal kumpaniji Ewropej. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li sitwazzjoni attwali mar-Russja għandha iġġelna aktar l-infittxu swieq ġodda fl-Asja u l-Amerika tan-nofs u l-Amerika t'isfel. Grazzi. Grazzi ħafna narevu li tremossa. Issa l-kellim li jmiss. Onorevoli Keller għal-ħodor. Grazzi, jena u koll nishtiq ringrazzi il-rapporter, pero fuq il-rapport u din kustjoni ma tanċin kontenta għalix kif għal sur Scholz. Hawnhekk qegħdin narraw kif il-kummerċ mhux qed jaħdem fġieħ l-iżvilupp għaliex taħt il-kondizjoni l-antikar kien hemm regolament li kien iġiel il pajiz li qed jiżviluppaw li jagħmlu għażla jekk jixtiequx jeħilsu mill-trattament preferenzjali jew inkella jissieħbu f'FTA anki jekk dak ma jsegwix l-aġenda ta' żvilupp tagħhom. Jew jekk xi ħaġa li għandha tiġri Dinja xi ħaġa li timmina is <coughs> soċjetà L-Ekwador qiegħda tiġi mġela li tidħol fil ftejim mal-Kolombja. Issa u titlef il-trattament preferenzjali tagħha. Kummissarju, jena nixtieq nitolbok li terġgħu taħsbu għaddin għaliex naħseb li l-kummerċ jista' jagħmel ħafna għall-iżvilupp, però bħalissa qiegħed jimmina l-proċessi. Naħseb din hija xi ħaġa li rridu nibdluha. Issa il-kellim li jmiss. Grazzi President, jiena kolli xtiq nifraħ l protagonisti kollha ta' din l-ftehim, speċjalment is-Sur Scholz, għal pragmatiżmu tiegħu aħna bilna mal-emendi tiegħu però naħsbu l-benefiċċju tal-Ekwador tal-Ewropa. Nsebbu f'dan regolament, jiena nixtieq ngħidilkom sinjuri li x'aktarx l-Ewropa qed tieħu deċiżjoni importanti ħafna Għalija stess ukoll għaliex bħala President jiena nixtieq ngħidlek li kull darba il-nis tal-Amerika Latina jħarsu lejn il-Paċifiku, mux lejn l-Europa, għadin nitilfu ħafna opportunitajiet ta' ħidma politika u kummerċali. Bċerta eh, ħażina l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità kbira hawnhekk għaliex aħna eh, dik il-parti li tikkopera l-aktar, però għadin niġu mibdu lejn politikament u kummerċjalment permezz tar-Russja u ċina L-Amerika Latina qed ħares band oħra għal huwa importanti li nisfruttaw dan l u l-Ekwador għaliex għandu importanza politika kbira fil-qafas tar-rabtiet mal-Amerika Latina u mal-pajjiżi tal-viċinat. Grazzi. Grazzi l-kellim li miss. Onorevoli Kertin Darling għal-minuta. Grazzi l-Ekwador x'aktarx tidħol fil-ftehim mal-Kolombja u l-Peru, però se titlef fumba it-trattament preferenzjali tagħha din il-ġimgħa. Jiena kontenta bir-regolament propost li jinkludi arranġament provizorju biex jiżgura li l-ftehim bej il kummerġ bej iż-żewġ partit ma jiġix fiskel u ma jfixkelx laqas id-deċiżjoni tagħna u tippermettilna li Timxu bil-aqal. Hemm punt wieħed li xaqed insemmi sentejn ilu dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni li titlob lil pajjiżi tal-Komunità tal andis u dak iż-żmien speċjalment il-Peru u l-Kolombja biex jimpenjaw ruħhom għal roadmaps fil-qasam tal-ħarsin klimatiku u dritti tal-bniedem qabel ma jiġu ratifikati ratifikati il-ftemmijiet. Naħseb irridu nibbatu messaġġ ċar li rabtiet kummerċjali tagħna ma jitrattawx biss it-tariffi però huma għodda wkoll għall-iżvilupp kollettiv tagħna, it-titjib ukoll ta' drittijiet tal-ħaddiema fid-dinja. U daqstant inħeġġeġ bisħieħ lin-nies tal-Ekwador biex joħorġu bir-roadmap tagħhom ukoll. Grazzi ħafna. Għandi kellim wieħed biss taħt il-KGDY. Onorevoli Gasparri. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, jiena nixtieq nifraħ li rapporter għaliex ir-rapporter żgura li l-Ekwador ikun jista' jżomm trattament preferenzjali tiegħu. Umba ikun jista' jidħol fil-ftejm tal-kummerċ ħieles. Pratikament Eh, konna nispiċċaw biex nikkastigaw għal dan il-pajis kieku dan kien ikollu reperkussjonijiet negattivi li il-kollega Keller semma wkoll. Aħna ma nixtiequx ngħidu li ċittadini ta' dan il-pajjiżi x'għandhom jagħmlu, għandu jkun hemm reġim demokratiku, hemm gvern demokratiku wkoll u għal daqstant irridu nqisu x'tixtieq il-popolazzjoni. Imbagħad naċċettaw dak li tiddeċidi id-demokrazija. Jiena kontent li nistgħu nivvotaw din il-ġimgħa fuq din il-kwistjoni, nittamaw li kunu nistgħu nkomplu b'mod li dan l-ftajim kummerċali jkun favur l-Ekwador. Aħna nixtiequ li l-FTAs tagħna kollha jkunu avvantaġġ tal-popolazzjonijiet lokali issa onor il-Kummissarju Malmstrom l-esportazzjoniet mill-Ekwador mhux se jiġu effettwat qabel daħla fis-seħħ tal-ftehim. Dan huwa pass importanti jibgħat messaġġ ċar li negozjanti ġifiri li aħna irdu niżguraw stabilità fil-kummerċ u tibgħat messaġġ politiku importanti lin-nies tal-Ekwador li l-Unjoni Ewropea hija determinata biex ikollha rabtiet aktar mill-qrib u biex taħdem fuq id-daħla fis-seħħ tal-ftehim. Dan jista' jgħin li l-Ekwador t-diversifika l-ekonomija tagħha u tkompli teqret il-faqar f'dan il-pajjiż. Aħna qegħdin nagħmlu progress ukoll fid-daħla fis-seħħ ta' dan il-ftehim. Jiena nimmaġina li l-protokoll se jiġi preżentat lill-Parlament għal kunsens tagħkom għal nofs is-sena d-dieħla. Għal daqstant grazzi għal darbohra rapport xogħol li jagħmel u grazzi wkoll il-Kumitat Inter tax-xogħol ukoll li jagħmlu jena nisa pozittiva l-implementazzjoni kif suppost ta' dan se jserraħ ras ċerti nies. L-Onorevoli Keller nixtieq ngħid li jena naqbel aħli l-kummerċ jista jgħin ħafna biex dawn il-pajjiżi jkomplu jiżviluppaw u biex huma jissieħbu fil-komunità ta' kummerċ bekk ikun hemm rabtiet fil-qrib fuq sma oħrajn ukoll. Din hija prijorità tiegħi. Eh, rajtuh il-programm ta' ħidma llum se jkollna strateġija ġdida tal-kummerċ fejn se naħdmu fuq dan ukoll. Nistgħu niddiskutu għom dawn l-affarijiet fil-kulleġġ ukoll u mal-membri ta' dan il-Parlament. Nittamaw li nkun nistgħu nippreżentaw strateġija sa tmiem is-sena d-dieħla. U apparti minn hekk tal-aħħar President nieħu din l-opportunità biex nawguralkom il-miliet tajjeb lilek u l-membri kollha u proset tassew tal-kooperazzjoni tajba li jkolli magħkom. Nittamaw naħdmu tajjeb s-sana diħla u wkoll. Grazie. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Però dibattitu dom ma laqx kompletament, <laughs> nirringrazzjak xorta. Naddu issa għal rapporter Helmut Scholz. Signora President, Kommissarju u kollegi. Grazzi tal-dibattitu. Tal-anqas, ħareċċar illi hemm xewqa relazzjonijiet kummerċjali tajbin bejn l-Ekwador u l-Parlament hawnhekk fil-Parlament Ewropew u mhux dejjem il-ħin ikun demokratikament biżejjed. Għal daqstant xtaqt nisa illi l-aptit kummerċjali se jkunu tajbin imma għandhom ikunu ġusti. Fix-xhur li ġejjin se jkollna l-opportunità waqt il-proċess ta' ratifika illi neżaminaw fid-dettall il-ftejm, mod partikolari l-impatt fuq l-impjegi, is-kwalità ta' ħajja tal-popolazzjoni lokali, l-ambjent, u anka stabilità u l in tal-ambjent fil-reġun bħala benchmark sur Gaspari, għal daqstant inħedġeċ il-Komissjoni sabiex ma tindaħax fis-sitwazzjoni politika interna fil-pajjiżi tar-reġun li jażlu politika soċjali li Eh, mhix tant tradizzjonali u tiftaħ opportunitajiet tajbin għal żvilupp għal popolazzjoni lokali kif jixaqilhom jixaqilhom tal-pajjiżi fuq ratifikar tal-ftajim se nara l-Kommissjoni se titlob l-Ekwador direttament jew direttament sabiex temmen dal-atti legali taħħa jew il-Kostituzzjoni taħħa sabiex il-kompanija Ewropej kollha maċċess aħjar għax pubbliku u servizzi pubbliċi. Xtaqt ukoll ngħid li bżonn roadmap kif intqal fil-dibattitu illi turi kif partijiet mm, li ma parti mill-ftejim jiżguraw illi aċċessa l-FTA Kolombia Peru ma jikkompromettix il-progress soċjali u ekonomiku li sar fl-Ekwador u li l-koll irridu pala benchmark reġun. Thank you very much to the rapporteur, Mr. Scholz. Grazie, Sir Scholz. Nesprimi u koll il-xoqati għaj tamil il-tajib li l-ekokol komissarju u nix l-ekol soċessan s-sena li